So, hello everybody, I want... Lotwa tajba l-kulħat, nil-għakom għal-laqa tal-komitat ikħom. <coughs> Nittama kelkom l-opportunità turaw il-nofsija, tużaw il-nofsija libera mod produttiv. Kena l-nofsija dedikata għal-proċedura tal-budget se hija post pestas għal-bej 6-6 nofs. Għalix il-sur Gajer kellu laqa tal-koordinaturi fejn kellu assolutament ikun hemmhekk u morru issa fuq punt numru wieħed l-adozzjoni tal-aġenda għaw xi kummenti fuq dal-punt. Jidher mhux il-każ nistgħu bekk nadottaw l-aġenda għandi punt xi nħabbar u jkġobkom għodu attenti għalli se ngħid membri huma ġentilment, ġentilment informati illi l-laqa se tkun organizzata miġli għada fil-ħodu minħabba il-dibattitu konġunt mal kutat budget fuq il-kapacità budgetarja ta' zona euro. Nittama li kulħadd fehmu dan il-laqqa se tkun hawnhekk imma se tkunu bil-qiegħda x'imkien ieħor. Ma s-senħaltu nħaltu s-sġijiet, jew nkunu xonna ħad separati, naraw. Dak l-unika punt li kelli xinwaslilkom, iġifiri ħudu il-posti, l-affarijiet ma'kom il-lejla li xadet bitlu l-post. Punt numru erba' Green Paper dwar is-servizzi finanzjari għal konsumatur nibdew bil-rapporter Oli Ludvigsen. Oli, jek joġbok. Grazie ħafna, President. Dan huwa xogħol interessanti ħafna l-Green Paper dwar is-servizzi finanzjarji għal konsumaturi u kumpaniji żgħar hija proposta speċjali tirrifletti mod ġdid kif naħdmu fil-qasam tal-leġiżlazzjoni b'mod dinamiku. Jiena ċert li se jkollna dibattitu pożittiv ħafna fuq da' suġġetti permettu li nibda billi ngħid li dan ix-xogħol għanna naħdmu fuq u f'kooperazzjoni sħiħa se nkun qed naħdem il-qrib ma' Shadow Rapporters u nistenna bil-ħerqa l-involviment attiv fil-fażijiet kollha eh, f'dak li nittama li jkun proċess kostruttiv. Jekk tħares lejn l-inizjattiva fuq il-Green Paper mod ġenerali naħseb li l-Komissjoni ħadet eh, triq tajba emminjajt jgħid li forsi l mis missa sa' sakemm il-leġizlazzjoni illi ġiet adottata l-ħar snin tiġi implementata ma jien ma naqbilx. Naħseb li hija ħaġa tajba illi l-Kummissjoni qed taġixxi f'dan l-istadju. U dan għal tliet raġunijiet l-ewwel nett. Bħala leġislaturi, irdu noqdentu noqgħod attenti ħafna Viza vida s-swil soqek dinamiku rridu naraw kif leġizlazzjoni ġdida edha taħdem fil-prattika sabiex kun tista' tiġi aġġustata, perfezzjonata jew eh, nżidu magħha miżuri addizzjonali jekk ikun hemm bżonn fil-Green Paper hemm idejat interessanti fuq kif leġizlazzjoni eżistenti għandha tiġi adattata. Naħseb li huwa ċar ħafna ukoll illi għandna bżonn naħdmu aktar sabiex noħol u suq intern għal servizzi finanzjarji. Bissu uniku ma tantx imxejna l qudiem ostakli transkonfinali għadhom frekwenti u eh, b'saħħithom wis u t-tielet huma importanti illi nisfruttaw il-possibiltajiet ġodda li qed tiftaħ il-digitalizzazzjoni, digitalizzazzjoni tista' ġib flimkien lill konsumaturi, fornituri, kumpaniji żgħar b'mod differenti minn dak illi kellna llum. Dan ifisser li ħarsin tal-konsumatur se tkun ħaġa mibdula imma imsaħħa wkoll. Motaq li l-kontrollat nistgħu nipproduċu effetti pożittivi sabiex dal-potenzjal ma jinħerix kif nistaw nkomplu bxolna f'dal-qasam x'inizjattivi nistaw nieħdu f'termini ta' kontenut fuq dal-Green Paper. Hemm diversi sfidi qudiemna l-sfidi fundamentali hija t-tisħiħ tal-kapaċità ta' kommissjoni għaġbir ta' data, digitalizzazzjoni u analiżi ta' data. Ħafna mill-ideat fil-Green Paper – mhumiex spjegati kif suppost u ma nitlux fid-dettal kif suppost u għandna bżonn pedamenti aktar sodi sabiex ikonna il-liġi preċiża kif nishtiquwa. L-isfida li għadna għoddimna hi li nigżbu l-identifikazzjoni tas sistema li taħdem aħjar kemm fuq livell nazzjonali u Ewropew, il-proċeduri hemm bżonn eh, ikollhom anqas problemi, speċjalment f'każijiet transkonfinali l-sfidi u da kollu rridu namlu eh, ifisser li għanna għanna jkonna level wieħed, kullħat għandu jkun fuq l-istess level tellif jew rebbieħ u għadak li jħol l-iktar konsumaturi, mux dak li jisfrutta distorzjoni fil-leġizlazzjoni. U dan mod biss nistaw nimxu l-qoddim dal-qasam. Sfida oħra li nizguraw illi ostakli mhux ġusti u mhux meħtieġa bej pajjiżi tal ewro u eh, le eh, jitneħew finalment l-aħħar sfida li għandna għoddimna illi f'dawn l-interventi kollha rridu niżguraw l-inklużjoni tkun eh, msaħħa l-lum wis konsumaturi, ħafna konsumaturi m'għandhomx aċċess għal servizzi finanzjarji bażiċi. U dan joħloq diffikultajiet varji fil-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u f'ħafna każijiet dan ikompli ikabbar problemi ta' esklużjoni soċjali. Il-Basic Consumer Account jiżgura li kulħadd ikollu kont bażiku ħaġa importanti ħafna u nittama li jittieħdu passi ulterjuri sabiex intejbu il-leġizlazzjoni f'dal qasam. Nistenna bil-ħerqa kontribuzzjonijiet kreattivi u kostruttivi mill-kollegi u kif diġa għed. Et naħares lejn dan minn perspettiva ta' kooperazzjoni, nittamaw nittamaw li nkooperaw naħmu fl-imkien sabiex naħar mill-aħħar niksbu rizultat li nixtiju. Grazzi. Grazzi ħafna rapporter, shadow rapporters, l ewel għal PPE, il-Sur Van Dekelare, li kjoġbok. Grazzi ħafna aħna ma kollega ma setax tkun hawnhekk, ma setax ikun hawnhekk u jiena trasmetti l-intervent tiegħu minn snin għaddew mill-Green Paper fuq il-beħ bil-imnut. Imma hemm bżonn li ngħidu illi dawn is-servizzi għadhom konċetati ħafna fuq livell nazzjonali imma kien hemm affarijiet li għamilna għax reċentament aħna dottajna tests biex nifaċilitaw l-aċċess għal konsumatur għal produzzjoni bl-imnut u dawn it-tests għadhom qed ikunu trasposti fl-leġislazzjoni nazzjonali. Attwalment għandna bżonn monitoraw l-implementazzjoni ta' din leġislazzjoni qabel ma nibdew leġislazzjoni ġdida. L-għaniet tal-Kummissjoni Ewropea illi twaqqaf suq waħdini digitali kif ukoll eh, suq tal-kapitali tippermettilna biex noħolqu suq ta' prodotti ta' servizzi finanzjarji bl-imnut. U għalhekk nafu li huma l-ostakoli transkonfinali għal dawn it-tip ta' prodotti u l-ftuħ tal-prodotti għal kompetitività se jkollha konsekwenzi pożittivi. Per eżempju, l-intrapriżi li għandhom bżonn innovaw ruhom inżidu wkoll l-għażla diversifikazzjoni tal-prodotti naqsu l-prezz għall konsumatur għas servizzi finanzjari bl-immut il-situazzjoni iktar komplessa. l li f'dan il-qasam huma marbutin iktar mal-kultura finanzjara tal-Istat membri għal-lingwa u l-iktar għal-fiduċa. U għalhekk il-konsumatur li jrid jibqa' eh, konsumatur ta' ċerta kumpanija jibqa' b'xi ħadd li huwa viċin tiegħu pereżempju fejn għandu l-fiduċja fih u jitkellem l-istess lingwa l-istess għall-banek se jkollhom diffikultajiet biex jagħtu l-provista tal-servizzi tagħhom barra mill-pajjiż għax il-kultura finanzjarja hija differenti ħafna minn stat membru għal ieħor. U għalhekk l-isfida hija illi noħolqu inċentivi għall attivitajiet transkonfinali min-naħa tal-offerta kif ukoll tat-talba id-digitalizzazzjoni hija mezz biex naslu biex nilħuq dan lan imma miex biżejjed waħedha. Il-ħiliet ta' dan il-qasam huma limitati ħafna. Ħanaraw l-affarijiet u ngħidu l-affarijiet mingħajr tlaqliq Aħna għandna bżonn dan is-suq bħaddini imma ċerti oqsma bħal taxxa il-liġijiet soċjali, drittijiet tal-konsumaturi huma eh, taħt il-kompetenza esklusiva tal-Istat Membri aħna nixtiequ li jkollna s-suq waħdini imma dejjem se jkollna 28 eh, sistemi ta' taxxa differenti imma kien hemm ċertu progress minn bid minn nisa għal SMEs per eżempju importanti illi l-Istati Membri kollha iwafqu ambjent leġislattiv, ekonomiku u finanzjarju adattat għal karatteristiċi partikolari ta' dawn l-intraprizi. Nixtieq nfakkar l-SMEs hija sinsa tal-ekonomija Ewropea huma joħolqu l-impjiegi u t-tkabbir. Nifaċilitaw l-aċċess tal-SMEs għal finanzjament hemm bżonn tkun priorità ewlenija. F'din il-perspettiva il-banek illi jkollhom mezzi ta' kapital meta huma jiselfu lill-SMEs huwa mezz interessanti li hemm bżonn Bħal l SMEs il-konsumaturi wkoll għandhom bżonn fiduċa fil-prodotti u fil-fornituri u għalhekk għanna bżonn li kolem prodotti garantiti għal ħdiġijiet tagħhom u għalhekk għandhom bżonn informazzjoni sħiħa. Il-konsumaturi għandhom bżonn li jkollhom l-istess livell ta' protezzjoni finanzjarja kif ukoll tad-dejta tagħhom u tad-drittijiet tagħhom kullimkien fl-Ewropa. Bżonn nenfasizza illi il-Guarantee Deposit Funds ma ġewx implementati mill-Stati membri kollha u l-fornituri ta' provvisti ta' prodotti pal banek, fintech u assigurazzjonijiet għandhom bżonn jiksbu eh, ċerti garanziji mill-klijenti tagħhom għandhom bżonn ikollhom informazzjoni sostanzjal biex jkunu jistgħu jaħdmu mal-klijent u jilliberaw il-potenzjal tagħhom għall-innovazzjoni. Dawn l-partijiet kollha interessati għandhom bżonn ikollhom l-inċentivi neċessarji biex joħolqu prodotti finanzjarji aċċessibbli fl-istati membri kollha, prodotti tas-sew li jkunu tal-Ewropa kollha kemm u għalhekk huwa kruċjali illi nikkonsidraw il-karatteristiċi speċifiċi ta' kull parti interessant u għal kull eh, prodott. U riflessjoni li l-Komissjoni Ewropea tipproponinu fuq is-servizzi finanzjari eh, bl se jpermettu dibattitu mill-ġdid fuq l-attivitajiet transkonfinali u l-twaqif ta' prodotti pan Ewropej f'dan il-qasam. Grazzi ħafna, Sur President. Yeah, thank you very much, Tom. Grazzi ħafna, Tom l Sijar? Il-kollega Werner Flock, il-kollega Ashley Fox. Grazzi. Għet eh, neħu post ħafna mit-tim tijaj, jaw dan huwa l-ewel intervent minn ħafna. Ashley skuza ruħu, jappoġġa l-approċċ tal-Komissjoni fuq dal-fajl, speċjalment eh, l-idea li ma sebmizzaw il-qafas regolatorju qabel nieħdu azzjoni ulterjuri so uniku pan-Ewropew għadu maġi zviluppat fil-qasam u l-level ta' attività transkonfinali fil-prezent huwa biss wet fil-mija tal-suq. Hemm ostakli naturali li waslu il-konsumaturi jipprovdu jiduru għal fornituri lokali. Dan ma jitlobx regolamenti fuq livell Ewropew, dan jista' jwassal l-iktar riski għal fornituri u bekk jiżdiedu l-ispejjeż ta' prodotti finanzjarji f'ċertu pajjiżi tħassib minn tiegħu jitratta l-protokolli tal-implementazzjoni taħut minn dan miżuri. Minn perspettiva ta' assikurazzjoni, sistemi legali differenti jixeklu portabilità mod transkonfinali. Il-Green Paper m'għandix tifoka biss però fuq li żid attività transkonfinali, numru ta' attivitajiet, inklużi bħal żida ta' fiduċa il konsumaturi fil-, -fil fil-settur u li nżidu l-kompetizzjoni fl-Unjoni Ewropea li indirizzaw fiduċa tal-konsumaturi jfisser li nipprovdu l informazzjoni ċara fuq prodotti finanzjari kif ukoll niżguraw l-aqwa prassi sabiex eh, kun hemm riżultati pożittivi l konsumaturi Is-sitwazzjoni tista' tittejjeb li insaħħu l-level sistema tal-garanzija sabiex insaħħu l-settur fl-Unjoni Ewropea. Fuq kompetizzjoni hemm bżonn noħolqu ambjent li ħarsu l-kumpaniji innovattivi bħala dawk li joħolqu opportunities mhux riski biss. L-Ewropa tista' ssir eh, so għawlin għal-fintek imma rridu nirverifikaw daw l-idejat fil-Renju Unit l-FCA żviluppat il-sammux regolatorja li tiżviluppa crowdfunding rules dawn jistaw jintużaw anka stati membri oħrajn għax li l-estjadem ma rapporter fuq da dossier. Thank you very much. Grazie ħafna. Iż-żjara tal-President tal istat Uniti tant kienet impressjonanti li ħafna preferew jibqgħu fil renju Unit. Għal eh, l-Aldi Sofin Feldek jorbok. Grazie President. Ranet grazzi l-rapporter għal l-istqarija tiegħu ta' introduzzjoni li qal li lest issib konsens mal-gruppi kollha u napoġġaw kol l-istqarrijiet minn kollegi l-oħrajn, partikolarment il-PP e, li jindikaw li hemm livell ta' ambizzjoni. Jina naħseb li dan huwa l-muftiħ ta' kollox għaliex fil-klima politika preżenti nafu li għal diversi snin issa anka l-iktar euroxettiċi mill kapita gvern xorta u ma entuzjasti fuq suq intern. Kulħadd jitkellem fuq suq intern. fil realtà però ma tantx qed naraw progress u files eh, bħal direttiva fuq servizzi ta' pagamenti il-MIFS direttivi oħrajn fejn nippruvaw niksbu suq intern u neliminaw ostakli, kull ma nsibu li fil-prattika stati membri qed jibblokkaw kull progress eh, relevanti. U stati membri ndennu jistaqsu li l-om infusom u miex serji fuq su uniku jew eh, u se jkomplu jafsu fuq sovranità nazjonali. Għax jekk iva, Mela għazan għalfejn għodu nipruvaw niksbu suq uniku, għaliex hekk irridu suq uniku m'hemmx post tal-tabuż. Eh, ħarsin tal-konsumaturi mod transkonfinali l-organizzazzjoni m'għandhomx ikunu tabu u standardizzazzjoni m'għandix tkun tabu l lanqas. Stati membri irridu iwieġbu mistoqsija għandhom xirrida politika sabiex jeliminaw daw l-ostakli għaliex iva dan ifisser illi Eh, l-affarijiet kif siru fuq gvern Nazzjonali rridu jinbidlu dan u li fisser kapijiet ta' Gvern issa għandhom il-kuraġġ illi konvinċu l-votanti tagħhom fuq dan ġassa mit il-kelma fintech naħseb jekk nkomplu eh, nkaxkru saqajna se nispiċċaw eh, niġu kalba se temmer realtà fintech se toħloq interferenza fis-sistema u jekk ma nsibux posta fl-Unjoni Ewropea tmur band oħra kumpaniji kbar diġa qed jindikaw il sejħallu l-Ewropa għaliex għawis ostakli hawnhekk. Allura, ħankun ambizjużi, rridu li l-Ewropa tkun post fintech, għanna rridu tassew sew uniku, biex namlu dan imżon pass kbir il-qoddim. Jekk ma namlux dan, se nispiċċaw kif għamilna fuq dossiers oħrajn, nitkellmu, nitkellmu, nitkellmu għal diversi snin u riżultati ma niksbux. Frankament, Naħseb eh, wasal żmien naġixxu għaliex eh, ħlejna it nittama illi tal-komitat juri li ma nibżawx nindirizzaw tabuż u hawnhekk xtaqt ukoll. Imur li lin minn dak l-għaddit kollega tal-PPE u ngħid illi hemm ċertu affarijiet illi huma ovvji sovranità nazzjonali, u kompetenzi tal-Stati membri f'termini ta' tassazzjoni iva, ma fl-istess ħin għandna responsabiltajiet tagħna wkoll viżavi ċittadini Ewropej illi qed jistennew u jaraw azzjoni mill-Unjoni Ewropea għaliex qegħdin jitilfu l-fiduċja tagħhom. Nittama li flimkien ma' rapporter u shadow rapporters nkunu nistgħu noħorġu pożizzjoni ambizzjuża tal-Unjoni Ewropea li toffri prospetti reali li ċittadini Ewropej u negozji Ewropej. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna, Sofi. Mil-gwem xet nara għal-ħat għal-daqstan timura grupp tal-ħodor. Sven Giegold. Grazzi ħafna, President. Grazzi l rapporter għal prezentazzjoni ċara tiegħu fuq l-approċċ bażat fuq kooperazzjoni. Minn perspettiva ta' grupp ta' ħodor aħna nappoġġaw il-Green Paper u issa bżonn li l-Parlament jadotta l-ambizzjoni l-intweriet u jiżgura illi din mhux sempliċement lista, lista ta' kwistjonijiet, imma qegħdin imbottaw il-Kummissjoni il-Kunsill sabiex joħorġu b'miżuri illi jirriflettu l-ambizzjoni li teżisti. Mill-perspettiva tagħna hemm numru ta' kwistjonijiet li tajjeb insemmu nafu li l-investituri u l-konsumaturi batu minħabba prezzijiet predatorji fis-sistema finanzjarja ma jiġux ikkumpensati b'mod effettiv għal riski li jieħdu u minnaħa l-oħra ħafna drabi ma tawx pariri tajbin fuq il-prodott. U ħafna konsumaturi investituri jispiċċaw ma jiksbux dak li jistoqilhom f'termini ta' tħul u jinħlew ħafna flus, jinħlew ħafna flus sistema ta' intermedjazzjoni li kbira u wisa Aktar kompetizzjoni ftuħ ta' frontieri jista' jgħin sabiex dawn l-effetti ta' finanzi predatorji jittaffa u l-approċ bażiku u l-approċ bażiku li tkemmi fuq il-Kommissjoni nappoġġaw. Sabiex niksbu dil-mira jkollna aktar ritorna l-investituri huwa importanti illi ikun hemm standardizzazzjoni ta' prodotti skont ħtiġijiet speċifiċi sabiex ikun hemm kompetizzjoni effettiva U għal dan stant ukoll noffru prodotti li jkunu effiċenti f'termini ta' prezzijiet hemm bżonn ta' sistemi aktar faċli għal għal-paragonar ta' prodotti għal-konsumaturi sabiex il-kompetizzjoni u l-paragonar jaħdem anka b'mod transkonfinali. Jina nemmen illi dan ir-rigward huwa importanti ħafna li niżguraw illi l-inizjattiva Peppi hija biss waħda mill-possibiltajiet fejn standardizzazzjoni transkonfinali tista' tgħin sabiex insaħħu l-kompetizzjoni. L-aħħar punt ippermettu li ngħid li sfortunatament u xtaqt hawnhekk nisma' l-pożizzjoni tal-Kummissjoni il-Green Paper ma kienet eh, eh, ekoloġika xejn, ħafna investituri jridu jagħmlu differenza l-investiment tagħhom sabiex niksbu l-miri tal-konferenza dwar il-klima imma wkoll ngħinu sabiex ikollna żviluppi sostenibbli, eh, ġusti għal għal settur tal-finanzi u negozju mod ġenerali. Ma sfortunatament fil-Green Paper ma xejn kif sertejnu il-settur tal-finanzi ekoloġiċi u kif ukoll eh, nindirizzaw kwistjoni ta' greenwashing fejn għandek prodotti li jgħidu li huma sostenibbli ma ma jkunux. Xtaqt dan il-Kommissjoni sabiex dan ir-rigward jiftu kemm xejn il-ħsib tagħhom sabiex nisfruttaw il-potenzjal ta' tkabbir ta' finanzjamenti eh, ekoloġiċi u sostenibli minn flok inkomplu warbuhom. Grazzi. Thank you very much. Eh. Grazzi ħafna. Qabel ngħaddi għax-shadow rapporter li FDD nfakkarkom illum qed niċċerebraw eh, il-festa ta' San Marku u nifraħ il-kollega għadal-jum Marku Ekjoġbuk. Grazzi. Grazzi minnaħatija ħatija jukoll l-rapporter. Personalment mandiġ xi oġġezzjonijiet kbar għal dal Green Paper naħseb li nistgħu naħdmu fuq ħames prinċipji fundamentali li nizzilt u trasparenza ovvjament u li konna eh, <clears throat> informazzjoni ċarra l-prodotti kollha li x'min jagħmel investimenti li ovvjament ikon konxju minn dak li qed jakkwista billi ħafna drabi eh, jispiċċaw jinħlew jinħela tfaddil kollu ta' persuna fuq dawn l-investimenti, trasparenza essenzjali. Mbagħad inżidu l-kompetizzjoni fis-settur finanzjarju bankarju, jfisser li du eh, eh, nkissru sistema kif inhi bħalissa, nevitaw li kien hemm konċentrazzjoni fuq is-suq finanzjarju illi waslu għal rigpoli fil-qasam niffaċilitaw il-portabilità ta' ċertu prodotti, iġifiri l-skolazzjoniet fuq is-saħħa, fuq il-ħajja pensjonijiet, niżviluppaw is-suq digitali u innovazzjoni teknoloġika, eżempju fuq il-servizzi taħlas u nilimitaw diskriminazzjoni inġustifikata marbuta mal lokalizzazzjoni ġeografika li ġdi problema jgħarja li wkoll. Dawn huma ħames punti li fuqhom nistgħu naħdmu bla dubju punta kritika però diretta lejn il komissjoni Hmm, nafu li din hija kwistjoni importanti, ma hemm kwistjonijiet ħafna iktar importanti illi t-traskura l-Kummissjoni. Jiġifieri l-punti li għandhom xaqsmu ma' riskju sistemiku finanzjarju minn naħa regolamentazzjoni fuq dawn il-prodotti finanzjarji, ma minn naħa l-oħra mhux neutralizzaw ir-riskju sistemiku finanzjarju. Jiġifieri, jekk ma nkomplux namlu fuq proposti pa' separazzjoni bankarja jew inkella proposti oħrajn sabiex nirregolamentaw il-riskju sistemiku qed nitkellem hawnhekk fuq dak li se jiġi diskuss Basel fuq l-asset level 3 jew kwistjoni oħrajn importanti fuq il-valutazzjoni ta' riskju sistemiku f'ċertu banek hemm bżonn nifukaw aktar fuq dan ix-xogħol. U wkoll eh, huwa fondamentali illi ikonna xi tibta' ta' tarka lejn riskju sistemiku illi mill-2009 ma rajniex. Sallu ma tanna l-possibilità illi nagħmlu xi ħaġa tanna l-ħin, però għat nirriskjaw illi l-ferrovija nitilfuwa u nispiċċaw nerqu fi kriżi finanzjarja oħra bużieqa enormi u f'dak il-każ il-Kommissjoni se tiġi akkużata li mamliġ bizzejiet u aħna qegħdin hawnhekk sabiex intukom direzzjoni f'dan moment. Iġifieri ippruvaw ħatu saħħar ċertu tip ta' regolament inkella riski għal konsumaturi se għaw enormi. L-aħħar pont, ta' kritika ieħor fuq il-Green Paper. U importanti għax insa li ma nistawx noħol u jew naħsbu li staw noħol u level playing field jew su komuni li jaħdem fil-moment li tant għandna divergenzi u tant għanna zbilanċ fil-żona ekonomika Iġir dal-qasam u koll rridu nevvalwaw eh, illi ninkludu ċertu kritika li xek ma nisqux fuq dawn id-differenzi li jeżistu fuq livell ekonomiku bejn pajjiż u ieħor se nispiċċaw hawnhekk ukoll ma jinnexxinniex niksbu dispożizzjoni xira. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ma jidiex li hemm kollegi li tisaqsu għal kelma li anzi għandi kollega Ryan Hayes. Xtaqt nitkellem fil-qosor, Markus, u nixtieq nirringrazzja li rapporter u mod partikolari għal-ħidma kollha fuq eh, din il-Green Paper li kwistjoni importanti ħafna ma nix suq waħdini fl-Unjoni Ewropea fuq il-kwistjoni ta' servizzi finanzjarji bil-mod u kif għal kellim ta' qabel nistgħu nifmu għaliex differenzi ta' lingwa minn suq għal ieħor, differenzi fit katja ta' distribuzzjoni u kif dawn il-prodotti jaslu fuq is-suq kif iġu użati, imma nasib għandna bżonn nkunu ambizzjużi għax kemm ħaġa li aħna ma tantx aħna tajbin li nagħmlu bħala Ewropej meta wieħed iqabbel mal-Amerikani ma noqogħdux naraw l pajjiżi differenti x'joffru u ħaġa l-iktar kruċjali hija l-kompetitività u għandna bżonn li jkun hemm fis-servizzi finanzjari biex hekk dawk l-intermedjarji mhux ma jik ma jiksbux il-profitti li jistaw u il-kompetizzjoni hija il-muftiħ. Qed naraw is-suq tal-ipoteki f'pajjiżi fejn l-ipoteki varjabli huma eh, żewġ eh, punti ta' perċentwali ola mill-medja Ewropea minħabba nuqqas ta' eh, kompetizzjoni. Għandna bżonn trattaw aspetti bħal dawn, għandna bżonn inkunu ambizzjużi kemm nistgħu nkunu fuq fajl tant importanti għax dan jitlob għax dan hekk jitlob. Kien hemm ħafna eh, ostakoli għall-armonizzazzjoni minkejja d-diffikultajiet li jesistu u l-kumment tiegħi lill kollegi lir-rapporter, l-shadows huwa li nkunu ambizjużi kemm nistgħu nkunu f'ċirkostanzi li tagħmel differenza reali fil-provista ta' dawn it-tip ta' servizzi finanzjarji. Issa għandna struttura fil-post fl-Unjoni Ewropea biex nittrattaw ir riskju sistemiku fil-fema tiegħi u issa għandna struttura wkoll tal-aqda bankarja. Imma il-qasam li inqaset jattira attenzjoni huwa dan u din hija xi ħaġa illi qiegħda qalb iċ-ċittadini tagħna u għanna bżonn nkunu ambizzjużi biset fil-kontest ta' din il-Green Paper. Grazzi ħafna, Brian. Hemm xi kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu le ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni. Lil Sur Pele, mux, mux tal-futbol, mux eżatt eżatt, Sur President, ma nirringrazzjak xorta waħda. Palma għallu xiftit mill-kellima, kienem entuzjasmu kbir meta ħarġet il-Green Paper f'Diċembru, u naħseb li sfida hija illi nżommu ħaj dan l-entuzjasmu, l-enerġija, reda tajba biex hekk ikonna pjantazzjoni realistiku imma ukoll wieħed ambizzjuż għal partit kollha interessati, għamżon li nkunu lesti biex nirrispondu ġerminament għal ħtiġijiet tal-konsumaturi u nixtiequ najnu l-industrija Ewropea li din kun realtà fl Ewropea kollha kemm hu għalhekk għalissa qegħdin għaddim minn proċess eh, analizzaw xi erba' met risposta mill-Green Paper nofs mill-konsumaturi, mill-professjonali, minn xi awtoritajiet pubbliċi f'Marz eh, F'Marzu kien hemm ukoll partecipazzjoni kbira kien hemm ir-rapporter u x-shadow rapporters li kienu attivi f'din il-konferenza. Ħadna nota tal-fatt li digitalizzazzjoni tista' tixpruna l-industrija biex teleb xi ħut mill-ostakli jeżistu llum fis-suq waħdini fis-servizzi finanzjarji għax realtà tajdinna pereżempju li diġà qed ikollna reazzjonijiet minn xi ħut minn dawk li wieġbu Per eżempju, Sulitzken għamel referenza għal direttiva fejn kien hemm nuqqas element għal kontijiet transkonfinali u allura jekk sistemi adattati jkunu fis-seħħ għal dawn ir-regoli tkun tajnuna hemm kwistjonijiet fuq il-digitalizzazzjoni għandna bżonn ukoll niflu u dan hemm parti mill-proċess ta' konsultazzjoni naraw ir-rapport tal-Parlament bħala kontribuzzjoni għal din il-konsultazzjoni u naħseb li għatem lok nikkonsidraw il-punti minn xuħud minnkum speċjalment fuq il-finanzi favur l-ambjent, mux deliberament zammejna skit imma xogħol dej mill-Kummissjoni fuq il-G20 fuq il-makroekonomiku u l-iktar fuq l-ingrossu mhux fuq l-imnut imma da kollox li jorqot l-konsumatur u aħna flessibli ħafna u nilqaw kull kontribuzzjoni. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, nittamaw, nkomplu għaddijim dan ir-ritmu entuzjast. Għalet ixtiq forsi jżid xi ħaġa bħala rapporter. Iva, grazzi ħafna nixtieq ringrazzja lil kulħadd tal-opinjonijiet kollha li smajna. Nixtieq nirringrazzjakom tal-opinjonijiet kollha tal-lum huwa importanti skonti li nagħmlu pass l qudiem ma nistgħux noqogħdu nistennew kif l-affarijiet se jiżviluppaw, għandna bżonn naġixxu issa jekk ma nagħmlu xejn biex nibnu suq waħdini, se jkun hemm oħrajn se jaslu qabilna għandna bżonn leġiżlazzjoni bħala segwitu għandna bżonn insaħħu l-pożizzjoni tal-konsumaturi dan huwa essenzjali. Jina ktib da kollu li qalu l-shadows kollox ċar se naraw bir-reqqa dawn l-idejat kollha fil-proċess li huwa dej kifat se nipprova nasal għal kunsens u fimt minn dak li qalu shadows illum illi għanna bżon ta' xogħol tajjeb fuq dan il-fall biex inkunu nistgħu resqu dawn li kwistjonijiet għal livell ola imma kemm nistgħu nistennew mhux ħafna għandna bżonn nibdaw naħdmu u ngħaddu l leġizlazzjoni biex insaħħu l-pożizzjoni tal-konsumatur u tal sms fuq is-suq waħdini. Xogħol importanti u sinċerament nittama illi inkunu nistgħu naslu sal-aħħar tal-fall pożizzjoni konġunta li tkun orjentata lejn il-ġejjeni. Is-suq jinbidel kuljum jevolvi. Xejn ma jieqaf, kollox qed jinbidel. U għalhekk għandna bżonn niżguraw il drittijiet tal-konsumaturi ġimħarsa biex hekk ikunu jistgħu jimxu skont il-bidla. Grazzi tal-kelma qed nistenna bil-ħerqa li nibda dan ix-xogħol u nittama li jkollna proposta utli l-aħħar mill-aħħar. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi lilek. Mela, għal dawk li ma l-iskadenzi, wara li ringrazza li rapporter daw kolla illi parteċipaw fid-diskussjoni, illum kellna l-ewwel skambju ta' veduti fuq la bozz tar rapport għal 13 ta' ġunju, konsiderazzjoni ta' dan ir-rapport l skadenzi għall emendi 28 e ta' ġunju fl-offsinar u konsiderazzjoni tal-emendi wara l-pawza tas sajf 31 ta' awwissu il-votazzjoni fil-ikon 29 ta' novembru Umbat il-plenarja tiġi programmata għal novembru. Nittama li kuħat jaqbel u nalaq dan il-punt. Tajab wis, nistaw nġu għal punt 5 il-skambju automatiku obbligatorju ta' informazzjoni fil-qasam ta' taxxa fajl importanti ħafna ma għanna punti li xibħu pala titlu imma fasijiet differenti tal-proposta leġislazzjoni. Nad l-kelma minnu fiħ minn flok l rapporter Darius Rosanti il-Ludweg Niedermeyer. Iva Ludek, dilek il-kelma, grazzi ħafna Markus, jina basikament sentikom l-informazzjoni li għandi missur Rusati kif tafu fuq dan il-fajl il-Parlament qed ikollu rwol ta' konsulenza u il-Kunsill jieħu deċiżjoni kif nafu xar ilu sfatutament il-Kunsill diġà qabel fuq id-deċiżjoni politika fuq dan il-fall. Din hija ir-realtà li għandha implikazzjonijiet tagħha imma s-sur Rosati xtaq jenfasizza il kooperazzjoni bejn ix-shadows ħallit il-frott u kienet effiċenti u issa sejrin għal vot aħħari f'Mejju. U jittama ma' xadows oħra illi l-Kummissjoni u l-Kunsil se jihdu l-opinjoni eh, se jikonsidraw l-opinjoni tal-Parlament imma s-sur Rusati jishtiq jarrafkom illi bat itra l-Kunsil fuq is-sitwazzjoni imma ma waslu ma waslitx ir-reazzjoni tal-Kunsill sa fejn jaf jien u dan sa fejn jafu pjuttost u dan huwa diżappunt. U mhuwiex sinjal tajjeb għal kooperazzjoni eh, futura f'affarijiet tat-taxxo lek is-sur Rażat jistieq jitlob l kunsill u Kummissjoni rispettaw ir-rwol tal-Parlament iżguraw ruhom illi fil-futur ikun hemm kooperazzjoni imtejba. Issa għal din sostanza kif nafu Da din l ewwel direttiva anti-BEPS illi tikkonsidra u kollazzjoni 13 eh, tal-OECD u għalhekk din hija l-ewwel parti tal-Anti-Tax Avoidance Package prezentata mill-Kummissarju Moskovici Rapporter għandu 142 emenda u qed jaħdmu fuq xi 10 kompromessi imma għandna bżonn nenfasizzaw il-biċċa l-beta partiti politiċi jaqblu l-Unjoni Ewropea aħjar niġildu kontra il-pjanar ta' taxxa levitar eh, ta' taxxa flimkien u jemnu wkoll illi aħjar illi jinvolvu il-Kummissjoni Ewropea fl-iskambju ta' informazzjoni. Il-Kummissjoni mhux biss assisa ta' trattat, imma għandha rwol fil-monitoraġġ tas-sitwazzjoni fil-evitar tat-taxxa u kif ukoll il-partit politiċi jaqblu li l-Kummissjoni Ewropea għandha santa tippreżenta rapporti lil kunsill u lil Parlament fuq l-effiċenza ta' direttiva. Kien hemm żewġ kwistjonijiet importanti li ġew diskussi bejn ir-rapporters skont is-Sur Rosati l-ewwel net il-kwistjoni ta' 150 miljun euro u xi ħuti jixtiequ l-livell minimu li jkun iktar baxx u bidla bħal din toħloq eh, id-double standards għax il-pajjiżi l-oħra inklusi fil-proġett BEPS ma, ma se jsegwu u dan tista' tpoġġi l-kumpaniji Ewropej f'svantaġġ. Skont il-kalkuli tal-OECD dan it-threshold qed ikopri 90% eh, ta' dħul li jiġu mit-taxxa li ħalsu l-kumpaniji ġifieri CBR. Mbagħad it-tieni kwistjoni kienet fuq il-kwistjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tal-informazzjoni u tad-disponibilità pubblika fejn l-opinjoni tar-rapporter huwa l-inżommu għal proposta ġenerali tal-Kummissjoni. U naraw il-Kummissarju Hall ġimatejn ilu prezenta eh, rapport fuq il-CBR pubblika u id-dibattitu fuq dan is-suġġett supposti kompli. Imma l-iktar biex jaċċetta il-konklużjoni tax xogħol tal-OECD li huwa importanti għal trattament indaqsa l kulħadd. Nala, ir-rapporter jixtieq jenfasizza illi il-Kunsill, il-Kummissjoni u l-Parlament nibżon nisibu il-bilanċ adattat bejn trasparenza u l-ġlida eh, kontra prassi ta' taxxa mhux ġusti mingħajr ma jkunu ta' dannu lill kumpaniji Ewropej u noħolqu ambjent li huwa sigur għal l-intraprizi kollha. Grazzi. Grazzi Ludek. Issa ngħaddi l kelma li Shadow Rapporters u għall grupp SND minn flok Emanuel Morel ngħaddi l-kelma li min qed jieħodlu postu. Oui, merci, euh, Monsieur le Président. Grazie ħafna, President, sis kollegi, skużawn il-kollega Morel, il saqsini biex ovvjament n-wassal jien il-pozizjoni tiegħu li se naqra kif il-proverbi jgħid min istenna jitenna u wara mill-affarijiet tajbin tal-Panama Papers kien il-fatt li ħareġ ħareġ fil-bera eh, pajis pajis u għalek u wara snin twal fejn l-Europa komplet bis sistema fiskali taħal preġudizzju tal-ċetta pubblika tal sati membri huwa pożittiv ħafna li naraw il-volontarizmu tal-istituzzjonijiet u ta' soċjetà ċivili fuq trasparenza. Din il-liġi ovvjament hija pass importanti ħafna biex insaħħu il-ġustizzja fiskali. Issa eżis kollegi jekk lan huwa l-ġustizzja fil-qasam tatta xanna bżonn konna eh, kriterji eh, ekwi fl-intraprizi u għalhekk proposta leġislativa tal-Komissjoni bbażata fuq l-artiklu ta' trattat għall-operat sow tas-suq u anki ma' fil-votazzjoni tada il-kollega Morel jixtieq iżommu da kollu f'moħħkom biex inkunu nistaw inkopru kemm jista' jkun fatturati għax lan huwa li nkopru kemm jista' jkun għan intrapriżi multinazzjonali biex ikonna standards li jkunu jixxiebħu ma dawk tal-multinazzjonali u l-intrapriżi nazzjonali fuq is-suq waħdini. Fuq dan il-punt kif ukoll f'posta punti oħrajn, is-Sur Morel jiddispeċih illi er, id-diskussjoni mal-rapporter ma waslitx biex tħalli l-frott u għalhekk jitlob illi kunem ukoll proposta personali. Hemm ġustifikazzjoni għal parlament però li jiġi eh, mitlub biss għall-opinjoni tiegħu u it-tiżomm għal pożizzjoni tiegħu fil-qasam tat-taxxa. Walek dawn huma l-erba' prioritajiet l-ewwel net bħal gruppi appoġġaw il-vot direttiva drittijiet ta' eh, l-azzjonisti bżonn ta' implementazzjoni ta' dawn il-regoli għal multinazzjonali kollha ma' konsiderati bħala kumpanji kbar mid-direttiva tal-kontabilità ta' 4 miljun eh, tal-fatturat. U bat it-tieni priorità għal grupp tal-SND huwa illi billi għanna bżon ikonna inċentivi kontra dumping fiskali għanna bżon għal leġislazzjoni għal dak li għal pressjoni reċiproka tkun biss jekk ikun hemm id-dejta kollha eh, tal-webs tal-multinazzjonali kollha li operaw fl-Ewropa. U lek aħna nipproponu skambju awtomatiku u obbligatorju bejn l-Istati membri kollha u mhux biss dawk illi joperaw fuq stabiliment stabli ta' multinazzjonali għax m'hemmx definizzjoni Ewropea ta' dak li huwa eh, stabiliment standard. Issa għal dak illi dik li direttiva tal-azzjonisti biex inkunu nistgħu nagħtu l-azzjonisti informazzjoni kollha biex biex ma jkunx jistgħu jevitaw it-taxxa, għandna informazzjoni x'nagħtu bħal lotijiet pubbliċi pereżempju lil kull ġurisdizzjoni tat-taxxa u mat l-aħħar priorità li niskambju ta' informazzjoni se tiġi implementata waħda mill-paradossi eh, tal-direttiva dek mingħajr ma jkun hemm dan l-iskambju awtomatiku bejn l-istati membri għamim li ta' eżenzjonijiet illi li permettu l-Stati membri li rifrutaw li għatu l-aċess u ovvjament batlu minn kull sinifikat il-Parlament Europew dal-aħħar sentejn mill-proposta tal-inkjesta tal-Panama Papers tinvesti ruħa kuljum fil-qasam tat-taxxa għax il-fiskalità kol tasara għal sovranità imma wkoll għaw l-isfida demokratika. Eżis kollega ħana rridu kunu nkunu kredibbli eh, bħala deputati bżavi eh, l-Kunsil nerfaw responsabilità tagħna u għalhekk eh, xejn ma jgħod illi wieħed jikonsulta mal-Parlament jekk imbagħad ħadd ma jisma' l-istennijiet ta' ċittadini Aħna smajna ċittadini fl-aħħar plenarja fuq id-direttiva tal-affarijiet segreti fid-dawl tal-kas ta' Panama Papers u għanna bżonn waslu messaġġ ċar il l-multinazzjonali kollha l-kumpaniji l-gbar mhux biss 10% tagħhom għandhom bżonn sottomettew ruħhom għal rapportaġġ pajjiż pajjiż. Grazzi ħafna. Thank you very much, uh, Uk. And now we come to the ECR group, and I give the floor to Pirka Ruonen Lerner. Mela naddu għal-isjar kika. Mela, l-għan tina nix ingrit il-reporter. Għaxxuru. U l-fatti li ħadna fi spirtu ta' kompromess tul il-negozjati kollha, nix ingrit il-kollegi kollha għal kooperazzjoni kostruttiva ħafna. Fil-fema tana reporter għandu sab it-triq tan-nofs li jirrifletti il-femiet ta' kulħadd biex nġildu kontra il-pjanar ta' taxxa mod aggressiv u evażjoni ta' taxxa. U problema li għanna bil-bazi ta' taxxa bli ta' għattastati membri. Dan joħollo inċentivi għal rapportax pajis pajis u anki għafas tal-skambi ta' informazzjoni u il-rapport ta' pajis pajis u autoritajiet nazzjonali jista' jkollhom għodda aħjar biex naċċertaw li l kumpaniji multinazzjonali jagħmlu tajja pa' responsabiltajiet tagħhom fil-pajjiżi fejn għandhom dan ir-riżultat. L-OECD ħarraċ ibdan tip ta' rapportaġ pajjiż pajjiż u eh, dan iku wkoll xogħol tagħhom ikun imsejs fuq xogħol tal-OECD u minnu li l-pjanar ta' taxxa avanzif u huwa fenomenu internazzjonali u għanna bżonn soluzzjoni internazzjonali u fil-fema tiegħi inħoss li l proposta hija miżura nimiex nisetet li se kienet aħjar għal dak li huma l-linji massimi li jistgħu jiġu applikati bħala obbligu biex nirrapportaw pajjiż pajjiż u l-ambitu ta' informazzjoni u anki il- skadenza għal skambi ta' informazzjoni. L-Unjoni Ewropea setet kienet iktar ambizzjuża minn dak li għandna fir-regoli tal-OECD. Għaliex kif nafu aħna ħafna pajjiżi tal-OECD huma impenjati ver linji gwida tal-rapportaġġ ta' pajjiż pajjiż, iżda aħna jiddispiċina ferm li pajjiż li jista' nisimgħu blaħbar fl-aħbarijiet bihom mhumiex impenjati b'dan il-mod. Imma żumma kif qed mill-bidu aħna pjuttost sodisfatti bix-xogħol tas Sur u nittama li kooperazzjoni rib kompli sokta fil-ġlida kontra l-evażjoni tat-taxxa li dan huwa fl-interess ta' kulħadd ruħan mill-aħħar. Grazzi. Issa fil-liberali Karafan Huygen, ningrazzja u nifaħru minn issa. grazzi tal-li fraħtu li Rotterdam tal-li rebħu l lig tal-futbol. ringrazzi ringrazzja Rosati għal dan il-xogħol tagħhom u anki min-negozjati anki fit-tim tagħna bħal bija tax-Shadows. Anki eh, minħabba l Prassi tajbin li ħaqna naħseb il rapporta tajjeb tajjeb illi aħna l kol naqblu li konna skambju ta' informazzjoni li huwa mandatorju u automatiku. Li għandu jkun imsejjas fuq definizzjonijiet uniformi u reċiproċità ovvjament. Signor Rosati, is-sur Rosati daħal fil-rapport il-fatt illi il-Parlament irrid ikun informat dan iskambju automatiku nappoġġaw dan bisħieħ il-fatt aħna provajna li nsaħħu dan il-lat kemm xejn. Aħna rġajna bazzajna amenda li naraw illi mhux biss ħajkonna rapport fuq it-tip ta' skambi li kien hemm, mhux biss fuq il-kwantità, imma anke fuq il-lat kwalitattiv Sa, fil-verità x'inhu r-riżultat ta' dana kollu. Għalhekk jiena kontent li fieħed mill kompromessi hawnhekk qed jintqal illi l-Kommissjoni għandha rapport fuq kemm il-riżultat kif ukoll ix-xogħol li daħal fir-rapport. Aħna ma rridux li dan ir-rapport isir wieħed li qatt ma nismgħu nerġgħu bih. U jispiċċa fuq l-iskaffa. Waħda mill-emendi li aħna smajna kienet dwar ir-reviżjoni man kien għalissa mawx revizjoni li jambasra, jina battajt amenda li jisilli jisilli wara tlet sin irridu naraw jekk fil-fat dan ġi ximwettaq kif suppost, jekk qed x'sew, jekk qed jagħmel dak li suppost jagħmel u jsir informazzjoni suppost tina Nishti Nixtieq li intom terġgħu konsidraw għadi li forsi tqisu importanza li jkollna valvazzjoni sew ta' dan ir-regolament minn hawn l sena oħra. Dak kollox minn ħaddejja grazzi. Grazzi. Gwe, xaħat tiħar. Inti tiħu past Miguel. Iva, biex niskuza ruħi mm, flok il-shadow għax eh, jiddi xin regas il-rapporter ta' xoħlu. Imma għamela għattajmendi emendi u jgħid li ovvjament jappoġġa bisħiħ trikun hemm trasparenza sħiħa. Biex naqgħu dawn il-lakuni li għanna u anki il tawiċ il rajna jappoġġa rapportaġġ ta' pajjiż pajjiż u trasparenza sħiħa massima. Iżda xedow għandu tħassib bibri proposta li tgħid li l-Kommissjoni ser ikollha responsabilità biex irħoss li l istati membri jdu jleġislaw u dan għandu jsir bbażi mandatorja m'hemmx tagħmel, imma l-Kommissjoni m'għandix kolla responsabilta ħarja fuq dan il-kwistjonijiet. Grazzi. Grazzi. Il-ħodor Molly Scott Cato. Grazzi. Għalina, din l-skambju ta' informazzjoni automatika fil-qasam ta' tassazzjoni hija pass il-qoddim tajjeb. Ma mhuwiex ir-rapportaġġ pan pajjiż pajjiż li rxaqna naraw. Ringrazzja r-rapporter tal-isforzi tiegħu biex isib kompromessi, imma mħasba li fuq xi punti ma nasibx il-parti tieni tal-Parlament ġi eh, riżolt kompletament. Per eżempju, il-kustjoni tal-imtu massimo threshold. Ġbir daqsa kumpaniji u fejn il regoli japplikaw, kif japplikaw, kemm dan il-fark kif ukoll proposta l-Kummissjoni fuq rapportaġġ pajjiż pajis li ħareġ xi għanna għanna għandna threshold li ħafna għal kumpanija ta' fuq ta' 750 miljon euro. Aħna irridu illi nalinjaw din l-linja massima li japplika għal dan il-kampju automatiku ma l-litimu massimu għal kumpaniji kbar li għandek itikolok kumpanija tal-fuq minn 40 miljon u l-fuq minn 250 miljon impiegat. Aħna maħniex l-uniċi li għatnu għek, naħsbu għek, istess ND, li FTD u l-għalda u minn ħoss l-istess fil-dawk il-gruppi. Pero rapporter eh, id-deċida li ma jirriflettix dan fil-rapport. Jina din dizappuntani, u nitamma li dan jiġu riflessi fil-listi ta' votazzjonijiet bejn 1-3-3 u 1-3-6. Aħna kif għedna pala parlament għedin natu biss il-fema tagħna fuq dak erba' u kif nafu il-Kunsill diġà laħqu ftehim muqbil informali mal-Kommissjoni, iżda aħna xorta waħda nara ħtieġa li nabatu sinjal ċar li bħala rappreżentanti tan nisa l-Ewropa aħna rridu iktar ambizzjoni minn dak li qed l-OECD u rridu nuru dan jekk aħna ħanuru li aħna serji dwar trasparenza. Fil-fatt jiena nħoss illi aħna rridu Nawlu pozizjoni iktar soda jekk aħna rridu inkonna leħen u li ma neġux eh, eh, imwarba. Aħna bejn 45 u 28 talba għal taxxa mir rasilajn għal dawk li ma jagħmlux għal dawk il-pajjiżi terzi. Aħna jitni taxxa ma se tinħarġ tiġi taxxata mill-pajsa destinazzjoni, mela rridu illi din taxxa titneħti titneħa band oħra. Fuq ukoll l-offshoring tal-flejes kontanti biex tevita l-taxxi irridu ndaħlu l-emenda li aħna ressa aħna biex aħna nkunu iktar ambizjużi mill tad-dinja li jina smajt miex għadaw zoħrajnu u koll li xie u jaraw. Jina konti dezappuntata mill-bizata kollegi minn gruppi politiċi differenti fuq il-kompetenzjali ta' komerċali. Aħna mħazbin li dan mandux jintuża bħala skuża biex nwaħlu l-progress. L-informazzjoni li tingħata minn dejta pajjiż pajjiż ma jiġborx fih għatta fem eh, sigriti kummerċali. Allura dawn ma jistgħux jizawon biex ma jirportawx lejn l-awtorità taċċa. Il-Konsil neħħa artiklu 17.4 iżda emenda 75 jirrifletti dan. Eh, aħna daħħalna l-emendi fuq rapportaġġ sekondarju l-għażla għal sussidjarjetà u anki il-proġetti pilota u fiskambju ta' pajjiżi kif ukoll sanzjonijiet ta' non-reporting huma wkoll importanti jekk dan ħajkun effettiv. Allura nixtieq li pajjiżi oħrajn ikun jistgħu jappoġġjaw dawn l-emendi li nħoss li jistgħu isaħħu l-proposta. Grazzi. Grazzi. ma ħadd iktar ma xejn jitkellemna dwar sur Bibel. Grazzi. Nħu mela, fajl importanti għal-Kommissjoni għal xoħlo. Sistema ta' xabli fejn il-kumpanija jgħatu semam. Ila priorità l-Kommissjoni. Ma meta taħlet. Bli saħu trasparenza minnaħa bejn amministrazzjonijiet ta' xabli u minna ħal-oħra l-pubbliku iktar wiesa fuq il-fil wiesa u essenzjali jekk jkollna sistema iktar ġusta. U għadha mill-miżuri diġà binna fuqhom, minna fuqha fuq l-sena li għaddiet iskambju automatiku ta' informazzjoni dwar il-deċiżjonijiet tax-xabli. Ningrazzja dan il-Komitat u l-Parlament tal-kooperazzjoni tajba ħafna taħt din l-iskadenza. L-iskadenza kienet diffiċli għaliex kulħadd jemmen li hemm bżonn ta' progress ta' pass maġġel li għandna bżonn nimxu il-qoddim mod muħaffef biex ma nisulfux ħin. U din il-proposta fuq dak kelba hija kruċjali minħabba li dan jinkludi amministrazzjonijiet jagħti l-amministrazzjonijiet tat-taxxa l-informazzjoni kruċjali sabiex jisir issir analiżi tajba dwar rivalvazzjoni tax-xabli ta' min ta' kontribwenti tat-taxxa U dan mhuwiex disponibbli għalissa għall-amministrazzjonijiet kollha ta' xabli u allura huwa kruċjali. Dan jgħin l-amministrazzjonijiet tax-xabli biex jevalwaw il-profil tal konsekwenzi tat taxxa u biex jindiriġu wkoll l-awdizjar tat taxxi. Għaliex eh, u dintejna għaliex dan ħajjef ser jina nelbu din problema tal-skemi tat taxxa aggressivi l-ideja mhijiex li nagħtu l-pubbliku ġenerali iktar informazzjoni biex jiflu dan li għawalek kifet qabel bosta drabi għammem hekk hemm inizjattiva oħra differenti li ħajkopri dan l-element. Lan tal-Kommissjoni din il-proposta kienet illi namlu traspożizzjoni tal-azzjoni illi konna binna fuq fuq livell tal-OECD wieħed tu wieħed. U dan huwa importanti minn lattana għaliex eh, aħna rridu nodu attenti kif naraw aħna li ma noħolqux saffi differenti ta' reġim zew sistemi ta' rapportaċ. L-importanti li konna approċ koherenti u li l-informazzjoni li qed tiġi skambjata tkun waħda li tista' tqabbila. Il-lan ewlieni tagħna f'dan l-eżerċizzju kien li konna kondizzjonijiet indaqs bejn ċittadini tal-Unjoni Ewropea dok li mhumiex ċittadini tal-Unjoni Ewropea hawnhekk il-Kummissjoni qed tiġilet għalli u uh, ksibni għaliex permezz dan il-mekkaniżmu sekondarju. U um, l-kumpaniji kollha multinazzjonali li ma kienux l-Unjoni Ewropea um, u ma kollha marruta ma' CBCR u l-awtoritajiet tax-xabli nazzjonali li huma affettwati, li huma voluti. Allura naħseb li huwa hija proposta bilanċata ferm xi elementi li għajjimna, il-limitu massimu, sa fuq il-limitu massimu, il-proposta qed iżomm ma dak li ġi miftim taħt l-OECD taħt il-BEPS jidher li hija pjuttost għolja iżda din il-ċifra ta' 750 miljun tapplika għal grupp u dak dak il-grupp jiddi jista' kollokat ta' sussidjarji ta' detajiet addizzjonali ovvjament bil- threshold tal-inqas minn 750 miljun. Huwa n-numru aggregat li huwa relevanti u l-idea hi mhijiex illi nkopru għat ratio partikolari ta' dan it-turnover globali ma biex nuru illi dan it-threshold għal kemm huwa oli ferm ikopri fuq minn 90% tal-tħul globali. Jiġifieri jekk aħna innaqsu dan it-threshold il-pis amministrattiv ikun oli ferm fuq għatta kumpaniji illi mingħajr ma jkopri um, livell li ta' dan it-tip ta' dħul globali. U din il-proposta għal darboħra hija proporzjonata ħafna. Issa fuq livell ta' konfidenzjalità semmejna illi referenza għal artiklu 17.4 ġi mħassar iva imma il-premessa ta' mela ċara ħafna illi eh, l-informazzjoni li għandha tiġi skambjata f'din il-proposta m'għandix eh, tkun konfidenzjali. Jew ma titqis bħala konfidenzjali. L-element eh, pubbliku u li dan ħajġi trattat eh, bħala proposta li għandha tiġi diskuss aktar il-qoddim ħalli il ġajjini ta' din il-proposta jkun kol soġġett għall opinjoni tal-Parlament biex dan jgħin l-amministrazzjonijiet tax-xabli biex niksbu l-informazzjoni li hija meħtieġa u ser joħloq eh, peace eh, bilanċat għal dawn il-kumpaniji billi nafu li dawn il-kompetituri jew attivi fl-Unjoni ma mhux bbażati fl-Unjoni ser ikunu soġġetti għal eżattament l-istess rekwiżiti. Dan mhux l-aħħar eh, pass fil-tisieħ ta' trasparenza. Aħna l-kol ma' fuq dan. Dan huwa parti bidnija parti biss mill mill-istampa sħiħa u għatrid nagħmlu aktar, qegħdin nistennew bir-ħerqa lejn il-kooperazzjoni kostruttiva tal- Mako. Grazzi ta' xolkom għal boħra. Grazzi Ludek. Diet fost Flok rapporter tixtieq iżid xi ħaġa? Le nixtieq inżid ngħid sempliċiment l-grazzi eh, tiegħi għall-rapporters. U eh, ħaġa tajba li president qegħdin jitħattu dwar dan għaliex dan il-każ eh, fil-verità dak li ħassibna ma kienx eżattament il-każ. Grazzi li rapporter, grazzi li mela li shadows il-kollegi kollha. Ehm, xorti ħażina aħna għadna bl-istess eh, situazzjoni fejn konna fil-leġizrazzjoni oħra dwar it-taxxa fejn il-Kunsil diġà ikunu laħqu ftejn politiku qegħdin jistennewna imma mhux qed jagħtu iżkasna. Imma kif qed indisur Biber jew aħna maħniex qegħdin l-aħħar u f'dan il propess dan il-proċess nistgħu nsaħħu l velta influenza tagħna mela l-vot u nfassara l-għada nittama li kullħat eh, nizzela mill nofsinar neqis kwarta nofsija ħan votaw nittamaw li kolla ħajkolkom il-karta ta' votizjoni inklus il-vot eh, fil-plenarja u fl-ewwel ta' mejja. ta' din is-sena. Proset mela għal punt numru seba' issa ngħaddu għal Vice Chair Peter Simon. Okay, dear colleagues, um, before we start right now, I have to inform you that probably we'll have to... Uh, Nikollu ninformakom li ħankollu din il-laqa għal qoddim dan il ordni. Għax fuq il-parti tal-household nistaw biz nibdew fis-sitta il-punt tal-SMEs ma jistax jisir qabel is-sitta. Ġvina sabħa konna niqfu 20 minuta nofsija kollox bejn iż-żewġ punti li għandna fuq l agenda Appunto mux fuq l-agenda aċċess tal-finanzjament tal-SMEs u z-zida fid diversità tal-finanzjament tal-SMEs fl-Unjoni tas-Suq Kapitali. Illum għanna konsiderazzjoni ta' emenda 259 emendi tres u għal dan il-rapport l-ewwel naddu għal rapporter Odmar Karas. Grazzi ta' sew chair. Grazzi eh, l-kull l-emenda li aħna rċevejna. Jidher li kien hemm appoġġ wiesa jidher illi ħaġa tajba li dan huwa l-antija jinduma wara kollox. Dan huwa interess komuni li l-koll għandna. Importanti illi ikonna l-involviment tal-SMEs fil-Unjoni Kapitali tas-swieq u importanti ħafna eh, din biex jinsaħħu dan il-kunċett. dan il-għan. Nixtieq eh, nitratta dawn l-emendi bħala grupp tematiku u mhux politiċi. Mela, ngħidilkom eżattament kif narajin. Hemm ideja tajbin ħafna li nixtieq ninkludi fir-rapport. Jiena tkellimt ma' shadows qabel l-iskadenza u għedna li ħan nifokaw fuq xi punti jew lenin. U jkollna MND ukoll hemmhekk biex insaħħu t tekst. Imma mhux ser nippruvaw inbidlu r-rapport. biex indaħlu dija differenti li forsi setaw ġew trattati aħjar bandoħra. Rapport jkun ta' bażi għad-dibattitu. Imma fid-dawl tal-emendi illi importanti li ħan nħarsu lejn id-definizzjoni tal-SMEs u nħarsu lejn il-fatturi reġjonali differenti u jkun hemm diskussjoni ta' differenzjata fuq dan il-punt. Jiena ħankun qed inqis l-emendi u ħankun qed inħares ftit lejn id-definizzjonijiet sabiex dikun għad il-distinzjoni ċara bejn l-SMEs differenti għaliex hemm approċċi differenti fl-SMEs. Issa, eh, f'dugward il-finanzjament tal-SMI, e, zaħirna li rtin East Down biex eh, nisħaq li finanzjament ħajkun fil-fat eh, tjaffetwa ċiklu ta' ħajja ta' kumpanija ġifiri apparti il smi e tradizzjonali aħna rridu niftakru startups u forom oħra ta' kumpaniji u banek promozzjonali u reġjonali u sabiex dawn jaqdu l-wol tagħhom irridu jkunu jistgħu jipprovdu finanzjament addizzjonali l-SMEs. Apparti dak li diġà setgħu jagħmlu s'issa fil-passat. Il-importanti li għana rridu kolli notaw li għana bżon diversifikazzjoni ta' risorsi ta' kreditu. Daw staw jkunu sorsi ta' kreditu ġejjin mill-unjoni, unjonijiet ta' kreditu fuq il-firxa siħat ta' possibilitajiet finanzjarji għal-fondi. Alla semmiz il-fattur ta' appoċu importanti li jana naċertaw illi jkun hemm kreditu faċli għall-SMEs. Kien hemm dibattitu ta' plenarja milux. U rrid ngħid ukoll li kważi qabel fuq livell wiesa u ġenerali li l-startups għandhom bżonn għajnuna mingħajr ma jkun hemm xkiel intoppi li jitpoġġew fi triq tagħhom. U jiena tassew kontent illi kien hemm il-mendi fuq il-ġestjoni tal-SMEs u it-tneħħija ta' intoppi burokratiċi. Dawn l-emendi kollha ħan naqduhom fl-imkien u ndaħluhom fid-dokument. Issa, dak li huwa importanti illi aħna ma jkollniex approċċ dejja u ideoloġiku u illi diskussjoni fuq it-tielet pilastru tal-Unjoni Bankarja fuq sekuritizzazzjoni l-affarijiet li nixtieq inkopri f'dan ir-rapport. Il eh, Il-Parlament għandu rapporti oħrajn ukoll li qed jipproponi. Allura importanti li mhux se konna diskussjoni mod parallel fuq dawn il-soġġetti meta titkellmu fuq l-SMEs, dawn għandhom jaqgħu taħt lati leġislattivi li diġà ġew imrasqa. U mhux tar-rapport. Ovvjament hemm affarijiet aħna nridu niddiskutu, kien hemm min rrid jara numru ta' identifikazzjoni waħdanija għall-SMEs u identifikazzjoni tal-banek u wkoll it-talba li ħajkun hemm programmi speċifiċi għal smes u jiena ċert li mbillamendi lamendi kollha li nirġevejter inkunu nistgħu noħorġu b'rapporti bilanċat illi bosta nies jistgħu jilqgħu u jappoġġaw. Nasab li hemm ħafna emendi, iżda mhux li hemm wis kontradizzjoni bejn ir-rapporti Anzi, l-emendi jistaw jinu biex jisaxħu rapport kifet għanna għadun kollha skont is-suġġett. U nipprova noħroġ b'emendi ta' kompromess illi resa u qudiem ix-shadows. U qed nistenna bil-ħerqa biex naħdem magħkom mar shadows eh, fuq dan l-emendi ta' kompromess. Grazzi tassew, hemm talba minn għalde. illi naddu għas-sur Tojra li għediħu post sur Bakke.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 allinjatu ma dak li aħna konna għedin diskutu fil-passatu u dibattitu li kena fuq l-SMEs. Dan ma kwistjonijiet importanti u affarijiet li jridu ninkludu għom. Li nifinanzjaw dawn l-SMEs jiex li tajbu, għasa kod jaqbel, u fissem Filip Tabakar nixtieq ngħid illi tajjeb li nifukaw fuq firxa ta' sorsi ta' finanzjament ma jistax ikun hemm approċċ li wieħed il jottal kulħadd irridu firxa sieħa ta' proposti għall SMEs Ma nistgħu sitwixxu il-self minn banek, ovvjament, 99% tal-kumpaniji miljon miljun minnhom għandhom inqas minn 50 ruħ. Aħna nitkellmu dwar li finanzjaw is-swieq kapitali fl-Istati Uniti iżda mhux realistika li kumpaniji żgħar jistgħu jipparteċipaw f'dan it-tip ta' fondi. Idea tajba li nsaħħu swieq kapitali li jridu finanzja l-SMEs. mbagħad għandek il fintech, crowdfunding u sorsi innovativi oħrajn għal finanzjament, ġifiri fil-qosor it-tlet toqsma bejn l-alde res u emendi nħossu li il-swiq kapitali, l-unjoni tal-swiq kapitali, jeħtieġu għaffa seġizattiv ċar b'ammont ta' konverġenza un mbagħad nħossu li kustjoni ta' swiq kapitali għall-SMEs u dak li rridu nifokaw fuq fil-rapport u rridu illi il-Kommissjoni taħroċ b b'rapport annwali li kopri l-implementazzjoni il dawn l-inizjattivi tal-SMEs. Biex bekk il-Parlament ikun jista' jkun involut fil-valwazzjoni tal-implementazzjoni ta' dan. Grazzi. Naddu issa għal eh, lista ta' kellima kif spiegata. Nibdew bl essendi Grazzi ħafna, President. Grazzi ħafna. Uh, eh, jena għetni post il-kollega tija, dispeċiħ ma jgħat għawnek, biex ringrazzja il-rapporter għaxxol eccellenti tiegħu kif ukoll il-kollegi soċjalisti għal kontribuzzjoni tagħhom. Aħna kuntenti bir-rapport m'hemmx punt fejn aħna nistgħu naqblu mija fil-mija, imma fuq il-spotting factor tal-SMEs l-Autorità Bankarja Ewropea ma tgħidix jekk nkunu nistgħu nispanaw l-SMEs meta mqabbel mal-kumpaniji l-kbar u nsaqsu l-Kummissjoni biex tivaluta l-impatt dan l-istrument qabel ma jiġi deċiż jekk hemm bżonn ikunx permanenti jew le. Pal sur karas għal fil-rapport jew nataw l-importanza tal-banek għal SMI, specialment għal postijiet iktar meda, per eżempju, gżejjer u il-żoni ultraperiferiċi u għalek aħna naraw ir-rwol tal-bank lokali u nitolbu diversifikazzjoni ta' krediti stabli u ta' risorsi u eh, Ek, l-SMEs huma differenti ħafna ġeografikament kif ukoll fil-kuntest soċjo-ekonomiku li għandhom son finanzjament differenti ħafna u lek aħna għandna bżonn naraw li huma l-alternattivi għal finanzjament eh, permezz ta' self mill-privat jew plattaformi għal kapitali, il-private equity jew il-crowdfunding u għalhekk dan qed ikun wieħed mill-elementi iktar importanti tal-suq tal kapitalu u nistiednu li komissjoni biex eh, tad leġislazzjoni u dawn il-miżuri jittieħdu biex ikun hemm trasparenza u stabilità tal-operazzjonijiet kif ukoll il-ċess tagħhom għal banek iż-żar. Issa fuq l-investimenti pubbliċi aħna nitolbu l-iżvilupp tal-investiment li appoġġat mis settur pubbliku u il-self għal semis, il-Komissjoni bżon tikkonsidra kol proġetti bħal eh, program Funding for Lending fil-Renju Unit permetti l-gvernijiet illi selfu l-banek biex huma biss ikunu jistgħu ma tiselfu l-SMEs. Għandna bżon ta' approċ globali fuq id-distribuzzjoni tal-informazzjoni fuq l-alternativi differenti ta' finanzjament li tiġu popost l-SMEs Punt ieħor li huwa importanti ħafna fil-fema tagħna l-valutazzjoni u ġida kontra diskriminazzjoni fl-aċċess għal finanzjament, mod partikolar diskriminazzjoni ġenerata u għallek aħna kontenti ħafna dan is-suġġett ukoll kellu kien importanti kol għal kollegi mill-partiti politiċi oħra aħna ntolbu l komissjoni biex tiżgura għal programm ta' investiment eh, eh, tal-Unjoni Ewropea ma jkollix diskriminazzjoni u għandu naħdmu biex intejbu l-aċċess għal finanzjament għal SMEs eh, bank referralship għal dawk l-SMEs li ma jkollhomx jirċevew finanzjament kif ukoll il- ehm, il-one window opportunity għal daw kolla illi eh, jiddu aċċess bħala SMEs Aħna għandna bażi solida x u kuntenti ħafna tal-kollaborazzjoni illi kellna se sekonna fil-futur fuq il fazijiet fil-futur ta' dan ir-rapport. Grazzi ħafna lil kulħadd. Vielen Dank Grazzi Kate Swinburne issa. Mela se nitkellem f'isem il-kollegi tiegħi. Il-kollega tiegħi li għanet jixtieq jirringrazzja l-rapporter u jisħaq l-rapporter ipproduċa abbozz eh, validu ħafna illi kien abboġġat minn maġġoranza ta' shadows f'laqa reċenti. Il-kollega wkoll ma jiftakarx kontroversi fil-laqa u kienet sorpriza liħ jara n-numru ta' elementi sottomessi fuq din eh, dan rapport ta' inizjattiva propja. Rapporter spiega illi jixtieq eh, jikseb eh, composition fuq semis imma sfortunatament ħafna mill-elementi li tres u bħal fuq id-dibattitu ktar wisa mikro formulat mikroekonomiku huma affarijiet li ġanna rapporti fuqhom il-grupp tagħna li saqbis stit emendi li juri l-regolamentazzjoni żejda u nuqqas regoli bażiċi sta' jkunu ta' dannu għal SMEs u jxeklu l-iżvilupp tagħhom. Allura se jkun qed jappoġġa l-emendi prezentati pal 67 u 87 li indirizzaw di problema. U għaxettiku lejn emendi bilan illi kunem armonizzazzjoni seħta regoli bħal femenda 35 u kol jemmen illi da rapport jibqa neutrali f'termini ta' ġeneru kol hemm ftit elementi li huma ta' natura mikroekonomika ġenerali hemm referenza speċjalment tal-politika ta' austerità, unjoni bankarja, kriżi finanzjarja, ecc. Isir Orzo kol jemmen illi għal dar rapport hemm bżonn ikunu preċiżi u fokati jom jista' jkun fuq SMEs. Isir Orzo ma jappoġġax emendi li jaqgħu barra l-ambitu tas-suġġett ta' dar rapport Lantana u li konna pozizjoni komuni minn perspettiva ta' SMI e fil-Unjoni tassu u għamżon illi kunem alternativi għal kompanijiet żgħar fl-Unjoni Ewropea għan nevitaw illi nitlu f'dibattitu ta' rekwiziti regolatorji fl-Unjoni Bankarja jew per eżempju l-IDIS għanna rapporti separati fuq daw kwistjonijiet u kif id-dekrat me rapporti fil-bidu tal-proċess sur orzo jixtieq ħalli il- il-rapport ħalli l-istess miri li kellu rapport oriġinarjament. Grazie ħafna kollega Swindburn għal grupp tal gue l-Onorevoli Paloma. Anzi, mux edha unik. Għaw xaħat floka? Apparentement le. Mela, l-ura naddu għal grupp tal-ħodur. kajt uffisem S. Sur Lambert. Iva nasib kontettajt li li Filip ma saċ ikun hawnhekk illum. Fuq CRD erba, fuq diversi kwistjonijiet fuq l-implementazzjoni ta' il tlieta, l-ħodor kienu Massur Karas ma konniex kontra il-fattur ta' poċa l-SMI sanka jek Filip Lambert il-shadow ta' unek u f-CRD erba esprima dubi fuq naġġustaw level ta' riskju għal kapital bankarju u xlaqwa mod kif niprovdu opportunitet ta' negozju għal smis L-appoċa SMEs daħaniħa biex sabiex il-self jibqa f'livell iktar bax minn Basel 3 u rapporti bijaj ta' dis-sena ta' marzu juri li dan l appoċ għall-SMEs m'għandux jaqsam ma' self għall-SMEs b'għandek li għandhom eh, self kbir. L-SMEs jużaw modell interni sabiex jkejlu l-kapital skont iba jekk meta jagħmlu dan ikollhom ftit wis kapital u mhux ħafna. Kif ir-rapport ukoll jissuġġerixxi mbanek u servizz għall-SMEs ikunu kapitaliżi tajjeb u mhux eh, iħallu eh, spekulazzjoni tbaxxi il valur u xekkel ċertu servizzi l-banek użaw eh, l-irtirar ta' kapital sab pala teddida u podġew l-SMIs eh, aktar tajnuna mill-li ta' tfixkil għal Romali. Aħna nemnu li f-situazzjoni ta' problemi bħal dawn nesaw nejnu l-abilta' l-banek jgħinu l-SMEs kazit ta' kriżi mhux imbottaqhom lejn kriżi akbar. Għalkemm mhux problema urġenti, tajjeb neliminaw kull eh, ostakli għall-aċċess tal-SMEs e għal finanzjament u nipromovu modelli finanzjari li huma favur SMEs tajjeb nsemmu illi mhux biss eh, finanzjament fuq skala kbira, ma negozju fuq skala kbira jagħmlu ħadd diffiċli l-SMEs partikolarment meta affarijiet ma jkunux faċli il-mizzat izorbitanti u eh, komplu ixeklu danna kollu għandu jkun indirizzat qabel inċedu fuq l-indajfu regoli finanzarji prudenzjali. Fl-emendi tagħna nsemmu l-Virbank fl-Svizzera bħala SMI e li jsegwi l-modell bankarju li waqut li u li jgħin l-SMI zanka fi żmien ta' kriżi. Nisqu wkoll li eh, tagħmir ta' self jista' ikun mm, xaġa li minna jgawdi kulħadd. Dan ma jfissirx li għana noqogħdu nilabu bil-livell ta' riski mekk hemm ostakli għal leasing dawn għandhom jitneħew. Minnaħa l-oħra sikuritizzazzjoni ma toħloqx opportunità ta' investiment minn imkien għal SMEs jew tneħħi riskju ta' kreditu fis-sistema finanzjarja. Fl-opinjoni tagħna l-SMEs mhux se jbenefikaw minn dan Imma ċertu banne kontermedjari oħrajn iva se jgawdu biftit benefiċċji ċittadini Ewropej. Wis ifokajna fuq l naħħu l-pis fuq is-sistema finanzjarja li għadha kbira wis ta' paragunata mal-ekonomija reali u l-ħtiġijiet tagħha. Hemm bżonn iktar attenzjoni għal rakkomandazzjonijiet individwali kull pajjiż tat regoli ta' governanza ekonomika żona euro u stimulu miżuri ta' stimulu oħrajn sabiex nġibu stabilità ekonomika għandhom bżonn l-SMEs fuq l-interessi ta' l-intermedjari u interess fil-bonds tal-gvern. Tinsejħu l-Kommissjoni sabiex jirrevedi programmi pal kozmi u Horizon 2020 sabiex nevalwaw l-adekwatezza tal-appoġġ finanzjarju tagħhom għal SMEs u l-efficienza tagħhom sabiex jitaffu l-impatt ta' kriżi fuq l-SMEs. Sabiex nagħlaq xtaqt ngħid illi bħala grupp ta' ħodor nemlu l-imma importanti nisqu fuq il-fatt illi self tal fil-kapital tal-bank nox ikun il-kassors li nipromovu finanzjament alternativ li tiġi studjat u nċentivat mod partikolari fil-plementi proposti tagħna nħedġu l istat membri jiżaminaw jibnu fuq l-esperjenzi ta' sistemi alternattivi pal vir sistem tal-Iżvizzera formata fil-1934 u għata sejra tajjeb għamilt referenza li għal Vir Bank fl-Svizzera huwa moneta komplementarja li tejnes mis fl-ospitalità, servizzi professjonali, bejħu setturi oħrajn Għanna mekanizmu fejn negozji jistaw jixu minn xulxin minn arma jużaw il-frank Svizzeru u hija antiċiklika mal-GDP. Vielen Dank, Kollegin Kato. Es spricht jetzt für die EFDD Marco Zanni. Marco Zanni. mela ma jidhirx li qiegħed hawnhekk ma wħadd floku lanqas. Għalli jennef ma ħadd, tal-każ keġ DI. Sir Delanga, Nżom fil-qosor, napoġġa l-rapporter, fl-approċ tiegħu. Kwestjoni li nsiba interessanti ħafna li dejjem nitkellmu fuq talbi tal-kreditu kif dan ġie miċħud diversi pajjiżi ħafna drabi jkun hemm tendenza nħarsu lejn il-pajjiżi tal-periferija ngħidu dawn ġew eh, miċħuda mill-kreditu. Però l-affarijiet mhux tant ċari daqs kemm wieħed jista' jaħseb jekk inħarsu lejn id-dejta li niksbu mill-ICB bħala medja fil-pajjiżi periferiċi hija 40% tal-bit li jiġu miċħuda, pajjiżi ċentrali 15, Jekk inħares lej pajjiżi l-Olanda, pereżempju, ir-rata hija ta' 45%, ġifieri ola mill-Irlanda, Spanja, baxxa iktar biss mill-Greċja. X'inhu ma' raġunijiet għalfejn dana kollu? fis-server tal-Bank Ċentrali Ewropew ma joħorġux bit-tweġiba jekk inħarsu lejn id-dokumenti tal-Bank Nazzjonali Olandiż ukoll ma jwiġbux. Forsi dan ir-rapport joffri okkazjoni. Sa biex nanaw x'nu ma' raġunijiet, sens plurala li xina ċerta li hemm iktar minn raġuni waħda u eh, punt ċentrali hija fiduċa li għandhom l-investituri fi żviluppi fil-ġejni fl-Unjoni Ewropea. Imma x'nu ma' raġunijiet wara dawn iċ-ċifri. Hmm, punt addizzjonali li xtaqt insemmi li rapporter, però kollox ma kollox il-proposta tiegħu hija waħda eċċellenti. Vielen Dank. Grazie ħafna. Għet nsħares madwar il-kamra ma nafxaw xiktar interventi. KHDI. Le, jidaj li le. Rapporter, nik joġbu. Komissjoni l annas edaw. Felsi ħafna għal dak id-dibattitu li kena. Jiena nemmen li konfermajtu dak illi għed dwar ir-report. Naqbel ma daw kollha li qalu illi f'rapport ta' inizjattiva għandna nikkonċentraw fuq il-kwistjonijiet fejn tassew qed nitkellmu dwar finanzjament tal-SMEs. Il-proposti leġislattivi l-oħrajn qed jiġu indirizzati fi bnadi oħra. Għal daqsax memx emendi fuq proposti leġislattivi, konċentraw fuq dak li huwa essenzjali. Tini punt. Neħtieġu definizzjoni aħjar ta' SMEs. Definizzjoni aktar dettaljata ta' SMEs li tejna li konna possibiltajiet aħjar għal-finanzjament tagħhom. U l-kwistjoni ta' finanzjament ġdid meta paragonat ma' finanzjament qadim li qed ngħidilkom hu ejja ma naġlux iż-żejjed nispiċċaw nitilfu kollox. Isem ta' self mhux se jitnaqqas mill-malada li għanna bżon namlu u li nintroduċu fatturi oħrajn sabiex nsaħħu l-modelli li ġa għanna. Għanna bżon dak li u għadim u dak li u ġdijt inkella nispiċċaw niltaqaw ma' aktar problemi fil-kreditu li għanna bżon huwa analiżi ta' l-effetti u eh, x'qed ikkawżhom għal kull emenda li ma tiġiċ aċċettata forsi li xija parti minn proposta leġislattiva, nistaw forsi namlu referenzi fi premessi. Dan huma kwistjonijiet li għandhom jidru fir-rapport imma jitlu fil-premessi mhux fit-test innifsu. Hekk ħankun qed nipproċedi, mhux qed nara xi problemi kbar se nkun qed nipprova ninkludi l-elementi kollha tagħkom. Grazzi li rapporter. Un grazzi a tutti li shadow rapporters u rappresentanti taħħom għal dawk il-kommenti. Se nivotaw flikom fil-13 u l-14 ta' ġunju u fil-plenarja ta' settembru. Kif ħabbart qabel? Qabel niġu għal-pont fuq il-budget ġenerali fis-sitta? se jkollna issa sospensjoni ta' 56 minuta. U raġuni li qed nistennew il-Jens gajru rapporter sabiex ikunu man mano għalunna li ġejjin fis-sitta. Inkomplu l-laqa dak il-ħin fis-sitta. Sessjoni sospit.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

So, liebe... <laughs> so, diġa non Okay. So, if I look around now... Mela, Jek nati titwila dwar il-kamra sa? Nista' ngħaddi ċajta bil-Ġermaniż, ma tantx taħdem bl inglis eżis kollegi. Kollega, nsi, ma sax nużar plural. Il-PP għandha maġġoranza. Also, sehr geehrter Berichterstatter, lassen Sie uns anfangen. Acht. Mela, rapporteur, nistaw nibdew saru 6 minuti, suppost bdejna fis-sitta, inkomplu dal-punt Budget Ġenerali tal-Unjoni Ewropea għas-sena finanzjarja 2017 il-rapporter Markus Weber. U Jens Gajer mill-Kumitat tal-Budget inaqat ma' wkoll. Ħajitkellem l-ewwel Jens fidik. Umbat il-rapporter mill-li kon sur Weber, sur Gajer. Grazzi ħafna. Kollega, anzi. proposta tijaj li konna laqa fil-Mickey Mouse minna nabu karti ma ditx ma ditx meħnax id-għal għal-gostu xora kollox. Najdilkom mela xin situazzjoni prezenti. <clears throat> Nitkellmu dwar il-kwestjonijiet ċentrali għall-ekon fil-proċedura tal-budget u kol naraw xanna d-dimna. Qed nistennew 25 ta' Mejju għaliex dakinhar il-Kommissjoni ser tippreżenta l-budget għall-2017. Sa dik id-data, hemm xogħol ta' tfejjija f'termini tal-linji gwida. Imma m'hemmx biss xisir fil-fatt apparti dan il-Parlament Ewropew fil-plenarja ta' qabel tal-aħħar adottat il-linji gwida maġġoranza wkoll kbira mhux ħażin. Maġġoranza tal-gruppi illi ħassew li l rapjat għanda għandha ġittom fuq il-flus, il-grupp tal-ħoddor jaqbel fil-prinċipju ma stjenew. Minħabba illi kienu mħasba fuq kommenti non kritiċi fuq il-reaturi iter ma mhumiex kontra l-prinċipju fil-linji gwida. Il-linji gwida li fassaltina pala rapporter illi mm, ġam saħħa bl-emendi tal-kollegi kien hemm realistika mm, naħa tal kunsil dwarhom. Is-sitwazzjoni se tkun simili għal dik fl-2016. Għaliex is-sitwazzjoni fid-dinja ma nbidlitx. u l-budget 2017 se jkun ikkaratterizzat minn sfidi simili. Imma l-Kunsil x'qal eżattament? <clears throat> Bażikament l-ewwel erba' paġni kienu kopjati kelma b'kelma. L-aħħar żewġ paġni eh, kien sentenza zejda u oħra mqasra. Għall-ewwel ħsibt li kien hemm problema bil-printing, ħsibt li kien ma imma eh, bidlu xi affarijiet żgħar ukoll. Il-Kunsill ma jwiġibx bil-mod kif nagħmlu aħna, ma tistax tkompli bil-budget 2016 u tingudi fis-sena ta' wara. Ħobbu jagħmlu bidlit kozmetiċi, jekk nista' l-omek, U bażikament qed jinsistu fuq dak is-soltu jinsisti fuq il-Kunsill. Il-Kunsill jinsisti fuq eh, ceiling massimu u jgħidu li għandu jkun hemm spazju bej ceiling massimu u l-ceiling massimu MFF sabiex ikun jistaw iwieġbu għal situazzjoni mhux mistennija. Proċedura budgetarja ta' din is-sena hija kif ser ngħid. Intestatura numru 3 li hija importanti għal kriżi tal-immigrazzjoni u numru 4 teorija l-politika barranija għandhom jintużaw s sealing massimo. Jekk huwa veru li s-sitwazzjoni ma nbidlitx eh, drastikament, Musta niblu l-proċedura minn dik għall-2016, għal dazdan suppost ikun hemm marġini nanu li l-Parlament id deċeda fil-linji gwida u dan kien il-konflitt leader li qed jitrabba bejna l-Kunsill. Fil-politika interna u dik barranija ġew użati l-istrumenti sal-linja massima kien hemm strumenti ulterjuri użati wkoll sabiex ikun hemm pressjoni minna tal-Parlament Ewropew. ma tantx għaddiet minn din is-sena u li ma kienx għal-parlament konna namlu budget ta' menda diġa. Għajna eh, għanna finanzjament għal investment ta' emerġenza u l-espansjoni ta' Europol. Ġifiri puntat l-uqqa għabedi komplikat ħafna u se jkompli komplika ruħu fl-2017. Ma li bniex għal kollox il-krizi ekonomika, dan joħroċ ċar diversi stati membri, jekk tares lejn minnu fuq dimnet u l-bqija, in termini ekonomiċi ovvjament, tista' tara illi dill-ispiża tal-Unjoni Ewropea biex intejbu s-sitwazzjoni ekonomika hija ġustifikata. Qed issir dejjem aktar ċara li hemm MFF kif inillum eh, huwa budget ta' żminijiet tajbin u meta l temp ma jibqax tajjeb dan, però mhux se jibqa' biżejjed dan il-budget. Dan iddiskutejnieh fil-Kumitat tal-Budget għalkemm ir-reviżjoni tal-MFF għandha tkun inkluża fil-konsiderazzjoni ta' din is-sena. Punt ieħor hemm li konċerna lil dan il-kumitat mod partikolari fil-linji budgetarji bħala garanzija għal FC għanna 3.38 biljon minn flok il-ċifra li kena qabel u l-ideja illi il-flus jittieħdu minn band oħra sabiex jitpoġġew f'din il-linja. U dejja waħda mill konsiderazzjoni restrittivi li rridu nosservaw. Xtaqt nitkellem dwar il-valur miżjut Ewropew li nistgħu nisiltu minn dan il-budget. Naħseb se jkollna nħarsu mill-qrib lejn il-politika tagħna ta' nefqa. Għanna l-previżjoni ekonomiċi, rapport fuq tkabbir ekonomiku, tkabbir annwali Hemm proposti fil-qafas ta' semestru Ewropew fuq kif ġufija strutturali fil-Stat membri tista' jistgħu jingħelbu jekk il-baġġi kun iktar ifokat fuq il-konklużjonijiet il insibu fil-rapport dwar is-semestru kiġri dan, naħseb li nkunu nistgħu niksbu xi valur miżjut Ewropew f'termini ekonomiċi. Imma ovvjament dan li tiġi ġeċċiż lill kamra Dwar il-finanzjament, tal-Inizjattiva Ewropea għax Kienem Kien hemm fl-2016 mhux għax aħna ħassejna li dan il-proġett kien obsolet. Imma qbilna mal-Kummissjoni meta qalu illi ħaratu daqqatajn l-ewwel u naraw li jekk din sativa favuri żgħażagħ ix suċċess jew le, u mbagħad ovvjament naslu l-konklużjonijiet tagħna u għalhekk għandna bżonn insegwu r-riżultati tal-valutazzjoni meta niġu biex nifissaw il-budget. Nixtiequ nkomplu nġildu kontra il-faqar, speċjalment bħala parti mis strategija ta' Orizzont 2020, nixtiequ nibdew bil-faqar fost it-tfal. Is-sitwazzjoni tal-ħlasijiet issa naqra iktar kalma milli kienet qabel bil-MFF fil ġdida għanna xi eh, finanzjament ġdid u għalhekk l-arretrati ta' kontijiet mhux imħallsin issa ġew imnaqsin xi ftit jew wisq. U se jkunu f'pożizzjoni tajba anki fl-aħħar fażi tal-MFF meta nkunu użana dawk il-risorsi imma il-Komitat Budget għandu pożizzjoni fejn għandna bżonn nkunu mħasbin dawn l-arretrati li dejjem jistendu ruhom. Dejjem jistidu. Issa għal raġunijiet tekniċi l-iktar imma s-sitwazzjoni issa kifat jaktar aktar kemm 2017 ma mhux suppost ikonna problemi. Dawn huma l-kondizzjoni li qegħdin naħdmu fihom fil-25 ta' Mejju l-Kommissjoni se tressaq ir-rapport tagħha u l-Kunsill mbagħad se jemenda dan ir-rapport bħalma jaħseb li suppost jagħmel Umbat nitrattaw il-proposta minnaħat tal-Konsil jina nkun interessat li nkun naf l-istennijiet tal-Komitat tal-Ikon. Grazzi ħafna, Gajer, inti rapporter fil-Komitat tal-Budget u wissa Marcus Weber se kellu fuq l-opinjoni tiegħu. Grazzi ħafna, President. U il rapporta ġenerali tal-Komitat tal-Budget jina kuntent ħafna nista' tratta dan budget wara bosta snin. żewġ leġislaturi parlamentari kont membru tal-Kumitat tal-Baġit meta kellna iktar drittijiet u mhux biss l-affarijiet fl-ewwel qari. Imma ovvjament nies tal-affarijiet kostituzzjonali ħasbuha b'mod differenti ma mela nissa grazzi ħafna tal-ħsibiet tiegħek fuq il-budget tal-2017 kellna il-linji tal-budget nafu il-, -budget, għafas li mu u nafu li qegħdin f'sitwazzjoni situazzjoni eh, kemm xejn ta' tħassib għal dak li huwa l-budget. Anki l-istrateġija stess tal-Kunsill u din l-idea ta' valur miżjut Ewropew. Il-Komitat Ekon għanna situazzjoni iktar komda għax fadlinna biss xiftit amendi minuri imma jina ovvjament se niddedika l-enerġija kolla. għatja jina eba esma u għajopa edin tratta maħħom it-tletta ġinsiji u f'daw l-aħħar sentejn jina kont rapporter ukoll għal-kwittanza ta' dawn l-aġenziji u naħseb li se konna naraw ribħafna ħafna ċerti punti fil-proċedura baġetarja Iġifiri jekk xi aspetti humiex essenzjali u bħala rapporta l-infrastruttura tal-IT għandna bżonn nibnu wkoll imma insaqsi jekk tassew għandhomx bżonn iżidu ir-risorsi tagħhom biex joħorġu dejjem babbozzi ta' linji gwida ġodda jkollna naraw birraqa ħafna l-budget għal dawn it-tlet aġenziji, mod partikolari għax qegħdin nistennu proposta min-naħa tal-Kummissjoni fuq iż-żewġ aġenziji u l finanzjament tagħhom qabel għandna bżonn niżguraw ruħna illi jaħdmu b'mod effettiv u ma jqumux ma jqumx ħafna flus li investigawhom Issa, kull sena naraw fil-budget xi affarijiet bir-reqqa ġifieri pereżempju il capacity building ta' servizzi finanzjarji di mi xi ħaġa awtomatika din is-sena qegħdin nikopru l-programm Fiskalis u l-azzjonijiet ta' tlestija. Diġà kellna d-debattitu llum lumu għada na vot fuq kooperazzjoni, ikbar kooperazzjoni ma l-autorità taxxa u dil ġima se niddiskutu fuq il-Panama Papers u se nifokaw iktar fuq il-kooperazzjoni bejn autoritajiet ta' taxxa u aħna fil-Parlament se ninsistu fuq iktar trasparenza għadni ma tkellimx ma' shadow rapporters imma jista' jagħti il-każ illi forsi nipproponu xi ħaġa bħala azzjoni ta' tlestija li tmur lilin mill-programm fiskali sal dik li għal-kooperazzjoni. Meta ġiet adottat fiskali ħafna fajt nafu issa ma konniex nafuhom. Walek dawn huma it-tlet prioritajiet li identifikajt l-autoritajiet ta' supervizjon minn banda waħda għanna nixtiequ niżguraw illi xogħol ikun effettiv u ikun uh, soqlu l-spiża u fuq il-livell parlamentari għandna bżonn intejbu kooperazzjoni kif ukoll mbagħad l-iskambju ta' informazzjoni li għandha x'taqsam iktar ma' riżoluzzjoni u mhux ma' ċifri baġitarji. Il-linja ta' baġit ta' 1.5 miljun euro għal partijiet interessati li mhumiex parti mill-industrija kif ukoll il-capacity building għanna bżon naraw iktar mill qrib dawn aspetti għax ma nafx li xi NGO li għandhom proporzjon daqshekk kbir ta' finanzjament pubbliku għal dak li huwa l-kapital, naħseb għandna bżonn ta' s l-affarijiet biex naraw dawk l-oqsma fejn il-Kummissjoni is is-segwi talba mill-Konsillu mill-Parlament li għandhom bżonn risorsi propju u ekwita ġifieri uh, fiskali 2020 kwistjoni oħra. Jeżisti program illi għandu 240 euro miljun euro għal seba snin u diġa rajna il-direttiva ta' rimedji u Kien hemm ħafna affarijiet li ġew implementati imma naħseb għandna bżonn naraw iktar mill-qrib ma nafx hekk nistgħux inbidlu l-bażi legali imma għandna bżonn naraw dak li jista' jkun possibbli taħt il-programm fiskalis biex ikun hemm dawk il-miżuri li jistgħu jaqbdu jitfid mal-miżuri eżistenti. Segretar diġà bat email lill-gruppi fuq il-proġetti piloti u dawk ta' tlestija biex hekk il-gruppi jkun jistgħu jresqu l-idejat tagħhom. Din kienet l-idea tiegħi u jiena sen nitkellem ma' shadow rapporters. Ħaġa oħra, meta kont responsabbli għal budget kienet illi dak li qegħdin nagħmlu hawnhekk x'imdaqqiet jiġi aċċettat fil-budget. Imma ovvjament il-kompetenza ewlenija ta' dak li eh, nistaw nistgħu nipproponu jiġi aċċettat bħala budget line ikbar imma għal ezzar u bat jiddeċidi l-komitat. Grazie li rapporter. Mux nara raċċa doż mill sendija għal-dea l-issa. Għalek. Allora nixin nadija Sr. Swinburne għal jisijar. Grazzi, grazzi rapporters nejn li Kif edna, il-studju tal-ikon il-sospend u l-gwarti sospensjoni tal-budget u mal-isa budget u jina naħseb li għanna bżon il-sejtu skwol, tassew naħseb li jenna zomu fuq il-linji budgetarji. Fuq ta' fuq il-kwittanza snin li għaddew. Imsa, rridu ninnotaw illi ma nefqux partijiet mill-budget tagħhom, ġifieri fil prinċipju ma nxed appoġġa ninżidulhom. Mod partikolari xi xogħol ta' livell ori li kienu qegħdin ħabtu wiċċhom magħhom miegħu issa li jaħdmu fuq miżuri ta' livell tnejn, issa diġà beda jmajna. Imma kif intqal jekk ikun hemm rekwiżit għal proposta tal-IT budgetarju speċifiku dan għandu jitqies. Għalija, il-perita għandha tkun il nżommu l-fondi pala struttura attwali biex dawn jirċivu eh, kontribuzzjonijiet budġetarji minn parċipazzjonijiet ta' suq li jagħmlu supervizjoni tagħhom direttament hekk kif hemm mandat fir-regolamentazzjonijiet tagħhom u dawk biss li jagħmlu supervizjoni tagħhom sabiex. Eżma għadak li huma repożitorji kummerċjali u l-aġenziji tal kosifikat tal-kreditu biss kull tip ta' modelli ieħor li war fundat eh, finanzjat mill-parċipanti ħajkun qed jipperikola dawn l-organizzazzjonijiet kif ukoll supervizorji nazzjonali tagħna li huma responsabbli għal din it-tip ta' supervizjoni diretta. Il-mudell korrenti ta' awtoritajiet kompetenti nazzjonali li jagħmlu li finanzaw nofs leases u eh, li l-budget eh, li nofs jiġu mill-budget Ewropew ifisser illi dan il-mod jistgħu nżommu karattru tal-Unjoni Ewropea tal-Aġenzija u jiena naħseb tajbu widbu kontra il-bidlu l-idea tal-multi naf li hemm min jtibiddel il-multi għall linji budgetarji tagħhom biex imexxu l-qudiem mifok jibatuhom fuq linji ġenerali tal budget ta' kif jagħmlu diġi kont imma l-inċentivi huma l-injati bħalissa u jiena ma nixtieqx li naweġ il-bilanċ fl-isis bit minni nibatuhom band oħra. Jien nistana bilħaq biex naħdem mar-rapport biex naraw l dawn il-budget jisa jibqgħu ma mal-mandat tagħhom għaliex xma ma jlimitax kull tip ta' flessibilità li ħossu li jista' jkollhom bżonn fil-ġejjieni. Vielen Dank, Kate Swinburne. In a mangel... Grazie, Kate Swinburne. Mawx wis shadows aktar Ġifri, l-unika kollega ħral li għawaw li jitkellem taħt kaġijaj, le, laqqas ma jċiet titkellmu? Għalla f'dak il kas naddu għassur Ferber. Għaxu il-Komissjoni mhix hawn laqqas. Jina, nishtiq nir-ringrazzja mela jgħid ir-rapporter tal-li kontawni biex tmexxina l-punt. Għalix, ikki eh, e kuba kien xaw, president kien ikolli nati il-kelma lil nifsi li preferi novità biex tfarxu. ma nix li tiħdu l-impressjoni illi jiena qed naħta fil- il-kelma jien, insomma, nitkellem jien biss, imma insomma, jider li nistgħu naqblu, ħanaqblu ma naqblu dan il-punt, nittama però li jekk hemm ħadd ieħor ukoll li jaqbel magħna. Bissa għankunu qegħdin nivotaw fil-plenarja nhar il-ħamis fuq il-rapport tal-kwittanza u naf li ħajkun pożizzjoni pjuttost ċara fuq dawn l-awtoritajiet supervizorji u jkun komitat ta' Kontroll ta' Budgetarju jisu xi wħud mill-offerti li għanna soġġerajna. U aħna minna mpat fuq il-budget dan il-mod minħabba xogħol ta' tħejja li aħna minna. Issa naraw issa jek pers li nexin niksbu dak ridna fil-rapport, li jekk nexin nexin li naddu fl-ħar mill-ħar. Jina ħerqan biex nkompli naħdem mal-kollegi u anki minn eh, Komitat Budget eh, li ħajħdem sfiq miħaj u rrib, fuq dal-punt. Il-ċer jgħid grazzi tas-sew, Sur Verber. Mela, prezentazzjoni fit-13 ta' Lulju, prezentazzjoni fl-ikon, it 19 u mbagħad eh, 19 ikun il-linja il iskadenza biex jibgħatu l-emendi, u mbagħad il-31 ta' wissu hija l-aħħar data għal ċans għal vota unek, mbatt fit-2 ta' ottubru nivota fil plenarja. Proset, mela l-għalli tajab kulħadd t tim tal-laqatana tal-lum, nil-taqqa għada fl-ħodu.